Il-konferenza ta' presidenti dal-ħodu ħadet deċizjoni dwar il-premju Sakharov fl-2015. Lotja tijaw. Jinnishtiq ninformakom il-konferenza ta' presidenti din is-sena deċidiet li l-premju Sakharov għal din is-sena ħaj jingħata Eh, lil Aif Adabi, il-blogger tas Saudi Arabia. Meine Damen und Herren, Signori, nishtiq nirringrazzja l-Kamra għall-appoġġ tagħha għal din id-deċiżjoni li ttieħdet. U llum meta wieħed iżomm f'moħħu l-każ konkret tas-Sur Badawi, li dan ir-raġel li huwa um, raġel verament eżemplari u twajjeb ġi kundannat eh, eh, l-ar sentenza li jista' ssir dan il-pajis li kull ma nista' ngħidu li huwa tortura jien nitlob lil nappella lil eh, re ta' Arabja Saudi ta' surba dawi biex ikun jista jilliberaħ eh, u jkun jista jieġi biex jaċċetta il-premju Sakharov. Die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Organen relazzjonijiet bejn l-Stati membri eh, eh, u l-istituzzjonijiet ma' pajizi seħbatana jiddependu li fuq ir-rispett tal-drittijiet fundamentali tal-msieħba tagħna. U fil-każ ta' Surbadawi, id-drittijiet fundamentali tiegħu mhux biss qed mhux qed jiġu rispettati, iżda qed jiġu kalpestati. Għalhekk jinnitlob lill-re eh, illum nappella lill-re biex ma eh, eh, tiġix implementata sentenza jillibera s-surbadawi biex imur lura għan mara tiegħu u jiġi għawek għas sezzjoni ta' settembru biex jirċivi dan il-premju. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, wir Kollegi, mejjan komplu bil-xoltana Sur Kurazza Bilt xtaqt titkellem. Uh, yesterday I have uh, Il-biraħ għajjimt uh, il-kwestjoni tal-ghost voting mis-sinjura Marin Laben, ko-president tal-grupp NEF, jien nixtieq ninforma l kamra dwar il-rizultati tal-investigazzjoni Nishtiq nirringrazzja s-servizz tal-plenarja għal professjonalizmu tagħhom u reazzjoni maġla tagħhom u nixtieq nitlob il-President biex juża l-artiklu 166 u 167 tar-regoli ta' proċeduri fej jgħid ċarament li il-votazzjoni għandu jkun personali u li kull parlamentarju u responsabli għal-vot tiegħu. Grazzi President. Zu dem Vorfall bekommt das Wort Madame Le Pen. Naddi l-kelma l-Signora Le Pen biex reagisċi fuq da. President, fil-absenza tiegħi il-bieraħ ġejt akkużata direttament bis-Sur Weber, akkużata baffarijiet li jiena innoċenti minnhom dik ħaġa li eh, intweret ċar tal-ħodu. Sur Weber għamil zewċ affarijiet zina, defamilizzjonu u kalunja. Minar ebda bazi ta' xej, minar ebda evidenza ta' xej, dak li ġara l-bira. Dak li ġara l-bira biex jġustifika dak li ġar huwa li jina ħallejt il-votazzjoni, il-kart il karta tal-votazzjoni eh, eh, għawek kif jamlu ħafna eh, ħafna membri u sur de Graf li kollega tiegħi li huwa persuna u għagent l-om ħaseb li jiena tlaqt għal ftit minuti u verament ivvota erba darbit fl-assenza tiegħi. minar minar l-autorizzazzjoni tiegħi. Il-President qed jitlob li jkun imorni minar l-autorizzazzjoni tiegħi tarġa' tirrepeti l-Onorevoli Lapin. Huwa veru li dika frankament ma kienx ħaġa tajba. Imma ma ħsibx li ħaġa ġustifikata ħaseb li jien tlaqt għal ftit minuti u kien qiegħed ikun ġentlom u naħseb li ħafna minnkom tistgħu tikkupjaw da. Kollegi. Jiena ma nagħmel komplejn eh, dwar survejber dwar l-akkużazzjonijiet li saru minna dwari. U ħaġa mhux aċċettabbli. Grazzi ħafna, Sinjuri, jgħid il-President. Dikin eh, ħaġa li ġisit trattata dal-ħodu fil-Kongress ta' Presidenti, eh, Sur Weber issa jissa jirrispondi. President. President, jgħid Sur Faber. Meta tissimaw dak li tajt Sinjura Le Pen, ma nafx frankament x'ngħid, x'nista' ngħid hawn, verament għandha wiċċa tost. Sinjura Le Pen, li inti ma tifimx x'inhi d-demokrazija hija ċara f'din il-Kamra. fakrek dwar diversi fatti. Aħna rċevejna mandat minn iċ-ċittadini tagħna ħaġa sagra li eh, mandat huwa sagru Allura internet għandek tiftakar li eh, demokrazija tfisser ukoll li wieħed jisma' lil ieħor. Fid-demokrazija demokrazija l-mandat tagħna huwa sagru. Ħaġa li rċevejna miċ-ċittadini u ma tistax tiddelega lil ieħor. f'ċerta pajjiżi Ewropej din hija dan huwa reat, ħaġa kriminali li tista' tiġi eh, itellaw il qorti ħaġa li mhux il-każ fil-każ tal-Parlament Ewropej ma ħossu li huwa eh, importanti u huwa skandlu. U nappoġġa l-President tagħna li jieħu kull pass li jista' jieħu eh, fil-ka dan il-każ. Grazzi. Meine Damen und Herren, heute Morgen war dieser... Signori, dal-ħodu, Dak kien is-suġġett ġi trattat eh, tal-Konferenza Presidenta, ħaġa li għaddit għal din il-Kamra, ħaġa li qed tiġi investigata mill-Buro, is-Sinjura Korazza Bilt nistgħu nassigurawha li r-regoli kollha ta' proċedura jiġu rispettati. Mela, il-minuti